La sessione è ripresa. Inkomplu bis-sessjoni tal-lum, l tajba li kulħadd. Ħudu poskom se jkollna ġurnata twila oħra ta' votazzjonijiet illum u allura bekk jekk joġobkom ejja nippruvaw naqdu dmirna bl aktar mod effiċenti. Insellem il-Martin Schulz, il-President ta' qabli, nirringrazzjah għal ħidma tiegħu u nawguralu kif għamiltu kol fil-laqali kellna awguri għal karriera politika tiegħu issa f'pajjiżu l-Ġermanja.